Mrs. Blinkovicita is, is happy. Signora Blinkovicita taqbel illi il-votazzjoni inkompli għajjena. Ikkulħat jaqbel. Għawek għed nitkellmu fuq il-laqa konġunt li fuq il-Sobija unjoni Ewropea għal konvenzjoni tal-Konsil tal-Ewropa fuq il-prevenzjoni u ġrida kontra l-vjolenza kontra in-nisa u l-vjolenza domestika. Mela, lesti? Tajjeb, mela nilqawek il-ko-president, Sinjura fiċċuta mill-Komitat FEM u nilqaw kollegi mill-Komitat FEM għandin il konġunta. Tajja wis, naddu biex nifutaw. Kolħat lest mela kompromess wieħed. Għal-membri tal-Komitat FEM biex tkunu tafu għanamlu kollox elettronikament. Kemm tafsu l-buttuni? Memx fejtu tollu jdejkom. Għandkom il-kart? Mela, kemm niċċekkja daqsxejn, għaw xaħat mil fam li ma ġabx il-kard? Għaw xaħat mil fam li ma ġabx il-kard? Il-voting card. Fil-kas għajdu najsa. Tajjeb, mela għan għandu biex nifutaw, kolħat għandu l-kard. Kompromess numru wieħed, eh, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 190, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma tiċ. Kompromess numru 2. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess 2 A, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota Mela votazzjoni magħluqa. Għaddit. Emenda 203 li emenda addizzjonali. Votazzjoni miftuħa. nifutaw dak li dill-emenda addizjonali. Għalfet tajdu li le. Ma nafx xinu jiġri, ma nafx għalfet tajdu li jek. Niskużaru ruħi mal-fam għal dak li għed jiġri. Ma nafx xinu jiġri. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 204, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess tlieta, votazzjoni miftuħa. Għaddit, emenda 213, votazzjoni miftuħa. Kompromess erba, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit, kompromess ħamsa, votazzjoni miftuħa. Għaddit, kompromess sitta, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit, kompromess seba, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit, kompromess t-minja, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit, kompromess disa, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess tisaqa, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess 10, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 250, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Dawna nistaw namlu għom f'daqqa. Mela, emenda 253 sa 251. Le, anzi, ma nistawx għom f'daqqa. Mela, emenda 253. Votazzjoni miftuħa. U Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 245. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ, emenda 251, eh, votazzjoni miftuħa. Nimmaġina li mux sataddi. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Kompromess 11, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess 12, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Kompromess 13, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Kompromess 14, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Emenda 283, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 284, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess 15, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 291, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess 16, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 298, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. Emenda 302, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 303 vota u 307 identiċi fattazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 305 u 306 identiċi fattazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 309 u 312 identiċi votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Mantiċ. Emenda 310 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Mantiċ. Emenda 311 votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. Ma tiġ. Emenda 313, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma tiġ. Emenda 314 maqsuma l-ewwel parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit, it-tieni parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għazzit. Emenda 315, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda 248, mm, emenda maqsuma l għol parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. It-tieni parti. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Emenda 316 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Emenda 317. Emenda orali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Issa, ħanaddu biex nivvotaw blok. l ewel blok, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. it tini blok, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa ma Nistaw naddu l-kompromess tlieta premessa votazzjoni miftuħa. Votazzjoni manuqa. U dika għaddit. Issa kompromess wieħed votazzjoni miftuħa. Votazzjoni manuqa. u dik il-premessa għattit. Emenda 66, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 72, l-IPP tal votazzjoni maqsuma, l-ewwel parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għattit. It-tieni parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma tiċ. Emenda 73, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 100, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 75, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma tiċ. Emenda 76, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess numru 2, premessa, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 84, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 85, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ, emenda 98, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit. Kompromess erba, premessa votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 102, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 103, anzi dik ma għaddiċ, mela, emenda 103. Votazzjoni maluqa. Għaddit, emenda 104, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Matiċ. Kompromess 5, premessa, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess 7, premessa, votazzjoni miftuħa. votazzjoni manuqa. Għaddit. Emenda 117, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni manuqa. Għaddit. Kompromess 6, premessa votazzjoni miftuħa. Votazzjoni manuqa. Għaddit. Emenda 121, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Emenda 122, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. M'għaddiċ. Issa, emendi identiċi 124, 143, 183, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Kompromess 8, premessa votazzjoni miftuħa. votazzjoni madwa. Għaddit. Emenda 133, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni madwa. Għaddit. Emenda 134, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni madwa. Għaddit. Emenda 136, votazzjoni miftuħa. votazzjoni mal għaddit Emenda 137, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluħa, għaddit. Emenda 138, votazzjoni miftuħa. Nara votazzjoni. Għaddit 139, votazzjoni miftuħa. Maluqa? Għaddit. Emenda 140 maqsum żewġ partijiet l-ewwel parti votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit it-tieni parti votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit kompromess disa votazzjoni miftuħa. Maluqa għadda l-kompromess 148 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit 156 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa 156. Tajjeb, mela għaddiet 157 issa votazzjoni miftuħa. votazzjoni luqa. Għaddit 158 fondazzjoni miftuħa. Tijak di, mil-sos. Votazzjoni maluqa. Għaddit, kompromess numru 10, premessi, fondazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda kompromess emenda 168, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit, 170 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Mal maddiċ, 171 miftuħa votazzjoni, nalaq votazzjoni. Ma mi Maddiċ, 172 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ, 173 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Is-sur Engel Sir Leonard tistgħu tieqfu tidu daqshekk gost minħabba li tagħmlu affarijiet serji ta' ispeċini fuq il-membru ta' PPM, 174 kieġobkom. Sozzjoni miftuħa. 174 kieġobkom votaw, kulħadd ivvota għal votazzjoni. Ma diċ, ikkonċentraw daqsxejn tal-aħħar, 175 votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. Maddiċ kompromess numru 11 tal-premessi votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda l-kompromess emenda 181 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Qabel ma nivvotaw l-aħħar vot jiena insejt ngħid min kienu rapporters. Is-Sinjora Bonafaj kanna Marija Korazza Bilt kienu rapporters ukoll. Jiddispeċini ma semmejtkomx fil-bidu grazzi u skużawni. Grazzi maħabba li meta jkonna l-vota ħari, kullħat jahrab minn din il-kamra, U li ringrazzajna nistaw namlu l ħali, votazzjoni minna li kieġobkom ta' test ta' kif mibdu l kieġobkom votaw. Issa tistaw titilqu jek tridu. Votazzjoni maluqa għadda dan il-rapport kien adottat 58 favur 12 kontra 4 stanzjonijiet, proset l-co-rapporters, grazzi l-co-chairs tal komitat Fem, grazzi. Grazzi ziz kollegi. Sina Zaborska, tista tittejt kalma tal-aħħar ukoll. Grazzi ħafna, Sur President, skont regola 52 a paragrafu 4 nixtieq illi nejt għandi pozizjoni ta' minorita fuq dan il-vot fis sessin jina. Nishti illi dan jitressa anka fil-forma ta' dikjerazzjoni bil-miktub ħarrissa għal segretarijat grazzi. Mr. Jurek as well, please. Sur Jurek u koll. Iva, salibat il-komment bil-miktub, grazzi. Thank you. Thank you, colleagues. Have a good summer if I don't see some of you.